So, vielen Dank. Grazie, signori. Eżis ġurnalisti naħseb li nista' nitlobkom li tħallu l-kamra ħabba naħseb li ħattu bżiet ritratti. I think the members should be able to see Naħseb li l-membri għalmenu jkun tajab li jkunu għalmenu jistaw jilmħu ftit li l-Prim Ministru jitkellem u mux motti bil-ġurnalisti. Mela, il-minuti tal-laqa tal-bira su issa kienu publikati. Għandkom kommenti fuq il-minuti mela jekk le nistan adottom. Eżis kollegi nishtiq li flimkien ma'kom nilqaw fosta nejdu merħba l alex Bialitski li huwa kit